Good afternoon, dear colleagues. Wara nofsinhar tajjeb, kollegi, jekk iġobkom u dopostkom sabiex nkunu nistgħu naġlu xogħlijiet tagħna tal-lum. Niftaħ il-laqa tal-Kostituenti għal Kumitat Libe miftuħa. Kif tafu r-raġuni ta' din laqgħu biex nistabilixxu l-kumitat u nagħmlu elezzjoni tal-President u l-erba' visi presidenti skont ir-regola 191 ta' regola ta' proċedura. L-ordin li segu tal-elezzjonijiet huwa l ovvjament il-President u mbagħad il-Viċi Presidenti bħala kif indika s-Segretarju aħna għanna il-kworum li jemżon, għal fuq minn il membru. Għal din il raġuni nixtieq nistiedlhom biex tagħmlu l-nominazzjoni għal President Signora Ganz. Grazie President, fisem il-grupp ta' naħna għanna kandidat eh, Fernando Pezagelar li huwa l-President Issa Sur Lopez eh, Aguilar jekk nixtieq ninsaqsi jekk jaċċettax. Iva, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq eh, jinnomina lil xi ħadd? Le, mela, dan il-każ nipproponi li naħtru b'akklamazzjoni. Congratulations. Nixtieq nifraħlek.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 express we Good afternoon, honorable members. Nistilqakom għawek nishtiq nibda billi najt li jena għaw nur kbira għalija li nkun president ta' din il-Kumitat Libe. Meta jena bdejt eh, fil-parlament kienet l-ewwel lezzjoni tiegħi jien nixtieq ngħidilkom Frankament li jena ġejt għawek eh, mħarreċ pala liġi konstituzjonali u Ewropea. Wara li kelli l-unur li inserv li pajizi pala Ministru tal ġustizja kont membru tal-Kabinet ta' Spanja jiena kelli l-impressjoni li kelli kont naf xi ħaġa fuq il-Parlament Ewropew ma evidentement ma kelli raġun. Najdilkom frankament li tal tallimt ħafna dwar dak li dan il-Parlament Ewropej f'dawn l axħar sentejn u nofs. U din l esperienzi jien dispost kunu l-ura li għanni naqsam din l-esperienza ma'kom, membri tal-Kumitat Libe. Xtieq nirringrazzjakom u nuri gratitudni l kulħadd li koll kull wieħed waħda minnkom. Nispera li taħfruli wkoll forsi meta jkun hemm ċerta inċidenti u ċerta tensjonijiet, avvenimenti li aħna eh, rridu uh, rridu naddu minnhom biex nizviluppaw l agenda ah, fascinanti li aħna rridu nagħmlu madawul matul dal periodu tal-Parlament Ewropew. Fl-aħħar il-Trattat tal-Lisbona daħal fis seħ Allura hemm l-arja ta' ġustizzja, il program ta' Stockholm ġi adottat eh, matul il-presidenza Spanjola, un bat faċċajna ħafna xol. u bla dubju taqblu miħaj. Meta najt li kien sforz kbir Kienet sfid, kien sfida kbira, ma kien pozittiv ukoll li wieħed jaqdi l-Parlament ten il-Kumitat li huwa li wieħed attiv fil-Kamra u għal-Kumitat li għandu l-żiet xogħol tal-Komitati Leġislattivi kollha ta' dan il-Parlament. Għalhekk huwa huwa jiena li għandi l-opportunità biex inkompli tini periodu biex inkun tejjeb fuq dak li sħar li għamilt qabel blajnuna ta'kom u nikkopra ma'kom fuq xol ta'na fuq daw il-kwistjonijiet interessanti li għanna konna nitrattaw daw l-axar eh, ftit xhur eh, pakket ta' migrazzjoni, tal-azil, ta' kooperazzjoni ġudizzjarja, għantuhom sfinta matul il-presidenza Pollakka u aħna namlu l-almu tagħna namlu kull ma nistgħu eh, matul il-presidenza Daniza u kif ukoll fil-presidenza li tiġi wara ta' Ċipru. Nispera li namlu xogħol tajjeb flimkien u nirringrazzjakom tal-fiduċja li jintkom u rejtu fija billi tajtuni din l-opportunità l-inkompli bħala president tal-komitat. Fil-qosor, grazzi ħafna. Naddu issa għall-elezzjonijiet tal-Viċi Presidenti ta' dan il-Komitat Libe. Għankomplu issa billi nivutaw erba, għal-erba viċi presidenti ġifiri, ekku ġobkom tistaw tuni nominazzjonijiet ta'kom sa erba viċi presidenti. L-ewel wieħed, tini, tielet u raba. Umbat ħan tolbu li l-kandidati jaċċettaw. Għaw xi nomina? Sur Bużtil. Grazie ħafna, President, jien nifraħlek għalli ġejt elett mill-ġdid bħala President tal-Komitat u nawguralek kull suċċess fis-sentejn nofs li ġejjin eh, biex inkunu nistgħu nikkooperaw iżjed aħjar bħal l-ewwel viċe-President fil-grupp fisem il-grupp tiegħi jien nixtieq nomina il-ħabiba kollega Kinga Gall. Grazie. Hemm xi nominazzjoni oħra, is-Sinjura Head. Grazzi ħafna u nifraħlek il-grupp tagħna SND jixtiequ jippropo jipproponi l king Gans bħala Vice President. Għanna t-tinin, eh, t-nominazzjoni għal-Sinjura Gans, eh, Sinjura Weber nifraħlek, nispera li nkun nisaw nikkooperaw forma pozittiva matul din it-tieni parti tal-mandat. Fisem li klub għalde nixtieq nominaw Sofi Intveld bħala viċi president. Grazzi Signora Weber. Għanna t-tielet waħda. Signora Intveld. Is-sur Buzutil għal darbohra. Sur President, nixtieq. Għattilet viċi President, Ma nafxek il-Sinjura Renata Weber kun qed tagħmel referenza għal raba viċi-president, imma dak li nixas ma t-tielet viċi-presidenza nixtieqni eh, ninnomina l-kollega tiegħi Salvatore Jaconino. Okay, then. Tajjeb, mela, skont ir-regoli tal-Komitat u tal-Kamra, il-nominazzjoni ħatkun hekk. L-ewwel Viċi President Signora Gell, Signor Vice President, eh, Signora Entveld, eh, Tillet, Vice President, eh, Sur Jacolino Urraba, Vice President, Signora Gans. Jek naqblu fuq da, fuq dawk il-nominazzjonijiet, Mill-li jider, dik kienet situazzjoni għall-ewwel periodu u jekk dawn ħajarġu jirġu eletti mill-ġdid, aħna nistgħu nipproċedu li qed nsaqsi jekk hemm xi oġġezzjoni għal dan, jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni dak li qed nippropan allura kulħadd hemm bil fuq dal-pakkett ta'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 il pija jider li hemm konsens b'akklamazzjoni u għalhekk. Mela nifraħ l erba persuni li għandek hemm Issa. Wara li għamenna daw l-elezzjonijiet tal-membri tal-presidenzi għadha nishtiq ngħid il-data tal-laqlimis ħadsir fil-fjannar, fil-25 ta' jannar fid-9 ta' fil-ħodu, mid-9 sal nofsija u mid-3 ta' nofsinar sa' 6 ta' nofs fi Brussel. Is-6 ta' wara mid-9 sal nofsija. Dak kollox. Ringrazzjali kulħadd tal-parteċipazzjoni tagħkom.